Skont ir-regola 105 paragrafu 6 tar-regola ta' proċedura, il-President tal- il-Presidenti tal-Kumitati għalu li ma kienx hemm eh, ċaħda l-Kumitat Ekon biex ma jkun hemm l-atti delegati. Iżda jekk fiħdan 24 sija ma jkunx hemm oġġezzjonijiet minn xi grupp politiku jew minn tal-inqas 40 membru ir-rakkomandazzjoni titqies bħala approvata. Inkella ir-rakkomandazzjoni tgħaddi għal vot. Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq is-sit tal-plenarja. L-awtoritajiet kompetenti